tal-kollega l-Onorevoli Fernandez dwar l-abbozz uh, u l-mandat ta' trilogu għal-budget ta' sena 2016. Nistiden l-Sur Fernandez sabiex jitkellem l-ewel. Uh, Vice President, a Comissária Georgieva, cumprimento também todos os colegas. Convém Sur Vice President Kummissarju Gorgieva, eżiz kollegi, jina nishtem fakkar li l-budget tal-Unjoni Ewropea huwa budget pjuttost zaħir. E, jirrappreżenta biss wieħed fil-mija ta' tħul xi wieħed 140 e, miljun fi ħlus u proporzjonijiet u fil-fatt aħna qegħdin nipproponu li dan ikun e, estis u meta il-budget tal-Unjoni Ewropea nqabluh mal-budget tal-Istati Uniti, aħna naraw li għanna wieħed fil-mija biss aħna tal-prodott gross domestiku meta mqabbel ma' 20 fil-mija fl-Istati Uniti, issa għanna ċertu valur miżjud 94 fil-mija ta' dan il-budget jgħat jintuża għall-investiment 6 fil-mija biss edin jintużaw l-anijiet ta' spejjeż ta' amministrazzjoni u għatħaddim tal-Unjoni Ewropea tal-istituzzjonijiet 6% biss. Iktar minn 50% e, tal-fondi din jkunu vestiti f'investimenti pubbliċi. Aħna diġà stabilixxejna ċertu prioritajiet titlet is il-lajnuna Eh, għal ħol opportunitajiet ta' xogħol kumpaniji zaħru ta' daqs medju kif ukoll lajnuna għal iktar innovazzjoni. 6 biljuni kienu diġà finanzjati minn qabel matul s-sena 2014-2015 issa s-sena 2016 aħna naħsbu li dan il-programm iridu nkomplu għaddejn bih u għalhekk aħna għandna bżonn illi jkollna ċertu eh, ħlas obbligatorju u dan għandu xjaqsam ukoll mal-programm ta' wara s-sena 2020 minħabba li il-mekkanizmu Connective Connecting Europe, il cef huwa mekanizmu importanti ħafna u għandu bżon li natuħ l-attenzjoni li jixraqlu Apparti minn hekk naturalment fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni li wkoll tista' tikkontribwixxi għal iktar opportunitajiet ta' xogħol, kontribuzzjoni għal kumpaniji, kontribuzzjoni għall innovazzjoni wkoll. Il-politika ta' koeżjoni mhijiex għan fih innifsu, iżda jinkludi f'dan il-għan bostanijiet differenti oħrajn. Din xaħġa xi ħaġa li m'għandniex ninsewa u ħaġa oħra illi għandax taqsam ukoll ma' solidarjetà interna mal-pajjiżi iktar foqra dan huwa punt importanti qed nitkellmu fuq il-fatt li rridu nibqgħu maqodin fuq il-livell soċjali. L-integrità territorjali hija xi ħaġa importanti ħafna solidarjetà anke fuq il-livell estern, pereżempju, għandna ma nistgħux ngħinu nagħlqu għajnejna qudiem l-affarijiet li qegħdin jiġu barra mill-Unjoni Ewropea pereżempju fis-Sirja u allura huwa importanti li fil-fatt il-parti tlieta u l-parti erba' nagħtuhom attenzjoni partikolari. Issa dwar l-aġenziji aħna ma nistawx eh, nalqu eh, għajnejna laqas, per eżempju, f'dak li għandu xieqsam il-ħaddima il-tnaqqis tal-budget li għedin niproponu l-aġenziji li jista' jwassal għal tnaqqis fil-ħaddima li jista' jaħdmu dawn l-aġenziji li jista' jtellefu kull kompetittività ta' dawn l-aġenziji. Issa għanna wkoll l-Aġenzija tal-Immigrazzjoni jekk ħannaqsu fil-fatt il-ħaddiema li jaħdmu għal din l-Aġenzija żgur li aħna ħanħallsu ħafna b'mod ieħor. U apparti minn hekk jiena naħseb li eh, rridu mal-qafas multianwali finanzjarju u nittama jiena illi l-Kunsill hawnhekk ħajkun jista' verament iżomm ma l-impenni illi ħadu jħallsu il- flus li wedu li ħajħalsu skont l-impenni li ħadu u aħna rridu naraw li konna il-mezzi għad dispożizzjoni tagħna ħalli l-anijiet li fil-fatt stabilixxejna nkunu nistgħu nżommu magħhom. Apparti minn hekk nixtieq ningrazzja ħafna il rapporters kif ukoll il dawk il-partiti politiċi u l-membri kollha li kontribwixxu kontribwixxew għal dan il-rapport. Grazzi ħafna sa nitlob lis-Sinjura Kummissarju sabiex titkellem. Grazzi ħafna, Sur President. U grazzi wkoll lilek, Sur Fernandez, talli qiegħed tipproponi mandat illi huwa bbażat fuq sib raġonevoli għan negozjati dwar il-budget tas-sena 2000 kif kifet tinti kienem ħafna illi ħadmu sabiex fil-fatt ikolna deskrizzjoni dettaljata ta' xinu ma' l-prioritajiet, għalfejn għażilna daw l-prioritajiet u kif aħna nistaw nużaw blaħjar mod il-fondi li għanna dispozizjoni tagħna. Għanna nappoġġaw il-prioritajiet il-Parlament għadu kemm stabilixxa Iva veru naqblu illi rridu nifukaw b'mod partikolari fuq il-tġdid tal-ekonomija tagħna. Inti semmejt eh, it-tlet E's, ġifiri Employment, Enterprise, Entrepreneurship, iva nishtiqu li l-Europa tkompli tikber u ekonomikament u li kon aktar opportunitajiet ta' xogħol u kwalità tal-ħajja aħjar kif ukoll iktar kompetittività. Inti appoġġajt ħafna l-inizjattivi u l-inin tal-Kummissjoni fostom il-pjan ta' investiment aħna għadna kemm adottajna itra illi temenda il-proposta u jiena kontenta illi dan kien abbażi tal ftejim li aħna irnexxina nilħu ġifieri nistgħu nipproponu din il-bidla. Naqblu miegħek ukoll li sabiex nifukaw iktar fuq tkabbir ekonomiku rrid ikunu rrid ikun iktar solidarjetà hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. U nejnu lil dawk li qed isserħu fuq l-għajnuna tagħna anke barra mill-Unjoni Ewropea. Speċjalment dawk in-nies li qed jaħarbu mill-gwerer u anka speċjalment meta qegħdin naraw li din tista' toħloq problema interna l-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna meta ħriġna l-appropriazzjonijiet tal-ħlas konna verament preċiżi dwar fejn għanna nallokaw iktar budgets budget u fondi għal-ħlas ħalli bekk aħna nkunu nistgħu verament nimbuttaw l qudiem dawn il-prioritajiet għanna zita ta' 1.6% tal-ħlasijiet sabiex aħna nkunu nistgħu eh, nħallsu għal eh, dawk il-ħlasijiet li għadhom pendenti u fukajna fuq l-iktar oqsma fejn għandna l-iktar bżonnijiet, per eżempju fil-heading numru 4 aħna eh, proponejna zida ta' 28.5% għall-Erasmus aħna zidna 30% eh, proponejnija u fil-fatt aħna qegħdin nipproponu iktar zida fuq dak li verament hemm bżonn, mhux iktar jew inqas, u allura aħna din inseru fuq lajnuna tagħkom ukoll tal-Parlament Ewropew sabiex inkunu daqshekk prudenti u nimxu bil-galbu dwar l-allokazzjoni tal-fondi fih dan il-budget aħna ilna intejbu il kapacita tagħna li nbassru l-infiq tagħna għas-sena d-dieħla grazzi għall-Parlament Ewropew. Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu allokazzjoni aħjar ħalli mbagħad ma jkollniex l-istess problemi li kellna fis-sena 2014. Jina nixtieq neħod l-opportunità sabiex nirringrazzjakom il-koll ħalli intom illum ivvotajtu fuq eh, il-budget li jemenda il-pjan taħlas, naturalment aħna il millum il-qoddim edin inserħu fuq il-fat li aħna nżommu l-wedid tagħna u l-impenni tagħna jekk aħna eh, fil-fatt nkunu stabilixxejna ċertu dati partikolari sabiex namlu il-ħlas aħna ħanżommu ma' dawn il-wedid. Jina qed inħares ukoll lejn il-qoddim lejn it-trilogu li ħajkonna fl-aħħar ta' Lulju u flimkien aħna ħajirna xina nippromovu din l-attitudni responsabbli għaċ-ċittadini tagħna u impoġġu il-flus tagħna fejn l-iktar li hemm bżonn. Grazzi ħafna u issa naddu għal rappreżentanti tal-kumitati permanenti. Nibdew bissur sur Leeds fisem il-Kumitat tal-Iżvilupp. Grazzi ħafna bħala rapporter għal Kumitat tal-Iżvilupp jiena fil-fatt nixtieq inressaq żewġ punti ewlenin. L-ewwel net l-infiq għal ajuna umanitarja fil-fatt għandhom jitwaqfu u fil-fatt aħna nafu li hemm ħafna sitwazzjoni ta' emerġenza iżda kriżi ta' umanitarja fosthom l-Iraq u s-Sirja daw ukoll iridu taw attenzjoni. U għal din raġuni jiena naħseb illi m'għandniex nelbu eh, da u nieħdu dan mill-obbligu mill-impenni iżda mill-kategorija ta' ħlasijiet ħalli bekk naraw li verament ikun hemm il-flus li hemm li għandhom bżonn dispożizzjoni tagħhom. Apparti minn hekk jiena naħseb li l-istati membri għandhom iżommu mal-impenni tagħhom. Eh, u l-istati membri għandhom jikontribuxxu 0.7% tal-prodott eh, gross domestiku tagħhom. Dan suppost kien għandi kellu jitlaħaq sas-sena 2015 u aħna rridu naraw l-Unjoni Ewropea jkun hemm biżejjed fondi ħalli nimmobilizzaw nilqu dan il-għan. Grazzi ħafna. il-Komitat ta' Impjeko Soċjali Onorevoli Klud. Min l-fissem tal-emp aħna xaqna nisqu fuq il-budget fuq il in ta' xogħol. Ovvjament l xogħol u tkabbir aħna nappoġġaw kollha u anke l-imprizi u imprenditorjat imma kif għamlu dan li nappoġġaw l-SMEs, li nifokaw fuq l-SMEs dan s sinsla tal-ekonomiji tagħna 90%. Tal-negozji madwar l-Ewropa mod partikolari mikrofinanzi kif dan tista' jkun appoġġata li ħafna drabi konsilli u missinijiet ma jħolqu xogħol ma jista' jkontribwixxu għall ambjent aħjar fejn ix-xogħol jista' jifferrixxi ovvjament il-qat fost iż-żgħażagħ huwa serju ħafna nkomplu dan id-dibattit hawnhekk u aħna rridu ninnifukaw aktar fuq dan fil-opinjoni tal-budget tal-Parlament. U fatti li aħna irridu konna iktar ħid faqsma speċjalment li nistaw nibenefikaw fihom bħala minn qed ix-xogħol zobba IT fil-retrofishing tal-bini u aħna rridu nifukaw ħafna fuq dawn l-oqsma fl-opinjoni. Grazzi mill-Komitat tal-Amment u l-Lavija. Grazzi tassew. Grazzi tal dak li għamiltu imma nasef fadlinna x'naqtfu il-grazzi ovvjament Oliver Fernandez għal dan ix-xogħol. Il-problema ta' dan iż-bilanċ li għana palissa u għalli eh, fuq il-budget u għalli eh, ma tant eh, hemm blok biex ċertu programmi jikbru għax hemm pereżempju il program live qed naraw fejn il-flus daħal tartwis ir-risorsi jumu destinjati għall jikolla, kollha bħal l-ambjent, sikurtà ta' pubbliku u saħħab fil-ikel jrid ikunu allinjati ma l-annijiet plurianjali. Aħna għanna u kol taħt titlu tlieta nitkellmu fuq il-konsumatur u konsumatur ċivili u għawnek nitolbu li jċivu l-attenzjoni xirqa f'termini tal-ħajja eh, ta' ċittadini tal-affettilin fuq ħajja ta' ċittadini. Aħna rridu nkontrollaw ċertu il-kustjoniet tal-Aġenzija li jaffetwaw l-aġenziji u illi jibmur kontra l-għanijiet stess. Grazzi. Ma kellem il-imis Sulvan Bosuit, grazzi pala rapporter fitre aħna niproponu, fatti għet niproponu ċertu naqis, fil esempio dak li huwa Horizon 2020 illi eh, biex jgħinu il-pjanta Juncker. U ħażin għax dan huwa li juri bieċar fejn l-Ewropa għandha valur mizju. il-pjammingi u ma postijiet, waħt postijiet fejn l-iktar kien hemm innovazzjoni u progress fit-termini tal-riċerka u jiena ħankompli nitlop Eh, biex ikun hemm kontinwazzjoni ta' dan l-appoġġ. U aħna rridu nkomplu nagħmlu dan sena wara sena wara sena. U rridu nisqu illi din il-proċedura ma nistgħux nabbużaw minna li dinar nżidu l-budgets. Bħalma l-istati membri l-Unjoni Ewropea irridu irridu jaħdmu skont dak li huma qegħdin jgħidu li se jagħmlu. Issa jmiss fisem eh, Kumitat ta' So Intern l revoli Gal Pelz. Grazzi, President. Jiena responsabli għall-opinjoni tal-Kumitat tagħna dwar is-suq intern u anki l-aspett politiku biex għaddejjem inħarsu l-konsumaturi. Dawn huma prinċipji essenzjali u jridu jibqgħu hekk. Huwa importanti illi dan wkoll jitqies fil-linji tal-budget. Jidirli illi d-data preżentata mill-Kummissjoni qed tiggarantixxi dana kollu u grazzi li komissjoni għal dawn il-żejta, Iżda, irridu wkoll nikkonċentraw aktar fuq il-ħidma tal-Unjoni ta' Dwana. U f'kuntest li tant qed jinbidel malajr, u żminijiet qed ngħixu fuqhom, irridu wkoll inbidlu regolamenti biex bekk ikonna ħidma ideali tas-sistema. Umbagħad is-suq intern. Kif eh, Sinjura Komissarju taf, għanna dan il-forum ta' su wahdini illi ilu issa li twaqqaf sena u nishti illi dan u koll semma aktar leħnu dan il-kuntest. Grazzi fisem il-Komitat tal-Izvilupp Reġjonali l-Onorevoli Spirjaki. Grazzi President. Il-flejjes allokati permezz tal-fondi strutturali jirrappreżentaw forma sostenibilità ta' appoġġ għal pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea. Madana kollu huwa l-uniku għajn ta' finanzjament għal dawk il-pajjiżi li huma milquta mill-kriżi bekk dan huwa importanti għal koeżjoni ekonomika u soċjali. Ġbita kollu jisser jidħol fis-seħ, mod ġenwin, bekk irridu nirrispettaw l-iskadenzi illi fissaw il-Kommissjoni Ewropea. Bil-skedi ta' ħlasijiet skont l-aħħar program ta' finanzjament. Ma nistawx nimxu minna l-flejes għaliex pajjiżi l-Greċja qed jaraw illi hemmhekk il-proġetti qegħdin eh, jifqu għal kollox għaliex m'għandniex finanzjament għal dawk li benefikaw. Meta aħna nirrevedu l-MFF fil-2016 irridu wkoll nikkonsidraw dejta ġdida ġejja mill-kriżi u anki dwar il-pajjiżi mill-quta mill-kriżi. Il-pakket Juncker se jipermettilna nsaħħu il-fondi mill-CF u programmi Horizon 2020 u neħtiġu dawn il-fondi ġenwinament sabiex tassew nejnu li ċittadini. Il-kellim li miss mikrofon jek joġbok. L-Onorevoli Denant. President, kollegi, qabel xejn, grazzi il-rapporter Sur Fernandez illi għamel sforz kbir biex jagħmel konsultazzjonijiet mal-kollegi kollha f'kumitati oħra. Se nkomplu naħdmu fuq dana kollu fil-14 ta' Lulju ġviri ġimgħa d-dieħla u nixtieq nerġa' nsemmi l-prijoritajiet li rridu nifukaw fuqhom. L-ewwel irrid ikonna ċertu stabilità li hija essenzjali għal budget agrikolu. Kif ukoll ċertament neħtieġu il-fond FC hija ħasra illi nkunu qegħdin innaqsu l-fondi FC minn budget soħra, bekk jiena nixtieq illi il-budget għal bidja u kol terġa tsir effettiva. Mbagħad għandna r rizerva tal-kriżi u naseb dan huwa xi ħaġa li għandna nżommu għaliex X'i mod jew ieħor dejjem irridu niffaċċaw xi kriżi. Per eżempju, għandna l-embargo mir-Russja. Problemi bħal viruses u anki predaturi fil-ċiset tagħna. Bek b'xi mod jew ieħor dejjem se jkollna bżonn il-fond ta' kriżi u allura dan huwa fond li rridu nżommuh. Umbat, neħtieġu kol nżidu l-finanzjament ċertu proġetti, per eżempju, il-program ta' ħalib fl-iskejjel Jina naħseb illi l-agrikoltura jassenzjali l-Unjoni Ewropea, politika l-aktar integrata li għanna, hemm oħrajn, u naħseb illi jridu nkunu viġilanti. Naħseb il-kwistjoni tal-fondi strutturali hija kol ċentrali u anki l-garanzija taż zazah. Din hija xi ħaġa essenzjali wkoll għal ġejjin tal-Unjoni. Bekk irridu nigarantixxu li l-finanzjament ikun disponibbli għal dan kollu. Ċertament tkun finanzjament biex anki nindirizzaw l-immigrazzjoni u l-migrazzjoni. Suġġett li jenna niddiskutuh, issa wasal il-waqt illi insibu soluzzjoni sostenibbli kif ukoll nindirizzaw sbilanċi bejn ħlasijiet u appropriazzjonijiet tampen U aħna minnaħa tagħna se noqdu attenti ħat tal-kompunta tal-budget biex naraw li dan kollha seħ. Grazzi. L-Onorevoli Kadek, mhux prezenti għed il-President. Mela mhux hawnhekk, bekk ngħaddu għal-kellim li miss mill-Kumitat tal-Kultura, l-Onorevoli Zdrajewski għal-minuta. Grazzi ħafna. Il-kultura tagħna hija xi ħaġa li aħna kburin biha u jisħoq ila l-appoċ sieħ tagħna mhux biss mill-Istati Membri iżda wkoll hawnhekk ukoll fil-Parlament Ewropew. Mingħajr edukazzjoni ta' livell oli, ta' kwalità, aħna allura nkunu inqas kreattivi, ktar dajfa u bekk ma nkunux nistgħu wkoll niksbu l-finanzjament li neħtieġu. Forsi l-mira l-aktar importanti hija l-konsumaturi żgħażagħ edukati li għandhom ukoll ċerta kultura. Bek nettiġu aktar appoġġ għal programmi relatati għal Erasmus, Erasmus Plus, Creative Europe, l-Europa ċittadini u jena wis ninkwita illi forsi mhux qed nagħtu biżejjed importanza l proġetti piloti li ġew ittestjati. Nista jidher illi m'hemmx biżejjed appoġġ għal proġetti oħra privati fil-qasam tal-kultura, per eżempju, nirreferi għal proġetti biex niproċessaw informazzjoni dwar avvenimenti kulturali, per eżempju, diversi festivals jisiru fl-Europa. Grazzi fisem il-Komitat tal affer tal-Nisa l-Onorevoli Matera. Grazzi li rapporter għal-ħidma tijaw u l-ħidma li tjamel anke għal-konvinzjoni, dedikazzjoni tijaw pala rapporter għall-opinjoni tal-komitat Tana, jiena nisħaq li l-ugwaljanzi bejn il-ġeneri hija xi ħaġa li trid tiġi promossa fil-linji politiċi kollha tal-Unjoni Ewropea. Bek nitlob il-kollega Fernandez illi insisti fit-trilogu dwar l-importanza illi jkun hemm finanzjament għal programmi ta' appoġġ għal nisa fl-intrapriża bħal Cosme il-Fond Soċjali Ewropew kif ukoll inizjattiva għal impjiegi għaż-żgħażagħ. Imbagħad fid-dawl ta' tant tatti ta' violenza kontra in-nisa li jridu eh, jgħaddu minnhom ta' kuljum irid ikun hemm ukoll kampanji ta' konoxxenza dwar l-stereotipi brabta mal-ġeneri u anki nkomplu insostnu il-programm Dafne Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal-kellima sem il-gruppi politiċi u nibdew bl-onervoli Burger għal-minuta u nofs. Sur President, eżis kollegi, jiena bisħieħ nappoġġa il-prioritajiet elenkati mir rapporter U issa nixtieq nifoka fuq id-dibattitu li kellna dwar il-budget tal-2016 fil-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali irridu wkoll inqisu il-pajsaġġ eh, li nbidel ġew politiku u naraw li konna risorsi disponibbli. Aktar attivitajiet ta' kummerċ minnaħa ta' servizzi tal-Komissjoni għax ħaġa illi trid ukoll titqis u anki fil-ġejjieni irridu naċċertaw illi meta ikonna evalwazzjoni ex post ta' dawn il-ftejmit tal-kummerċ, irridu naraw illi nqisu rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapport speċjali mill-Qorti tal-Awdituri. Id-dibattitu dwar globalizzazzjoni ċertament iġib maħa ħafna mozzjonijiet u allura rridu naraw li konna strateġija effettiva ta' komunikazzjoni b'riżorsi disponibbli. Issa, meta nqisu il-budget ta' l-2016 irridu nqisu wkoll E, l ajnuna għal-kummerċ e, pala inizjattiva għal pajjiżi lanqas sviluppati kif ukoll naraw illi nibnu il-kapaċitajiet. Kien hemm dibattitu dwar l-appoġġ finanzjarju ta' inizjattivi Ewropej għal-dimensjoni internazzjonali tal semis u din hija inizjattiva tajba ħafna. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Gajer għal żewġ minuti. Grazzi President. Vice President Georgieva, Sinjuri, dawn l-aħħar jiem kena numru ta' situazzjoni fejn qbilniex mal-Konsil u għandi ftit ta' massa li nistgħu nitlu fera ġdida jekk il-ħlasijiet, il-prezzijiet ikunu warajna nistgħu ngħaddu għal fażi ta' psikoterapija il fażijiet huma tali illi jridu morru lura għal kura u kif ftit ġimgħat l-istituzzjonijiet se jkollhom jiġbru flimkien dokumenti biex juru kif is-sitwazzjonijiet tal-ħlasijiet hija f'kontroll sħiħ. Bekk, il-Presidenta tal-Lussemburgu trid iżżomm f'moħħa dak il presidenza tal-Latvja wedet illi se tikseb jekk ikonna proposti li b'mod arbitrarju ikunu ġew mfassla kif rajna dola ħar snin, allura Musse naraw prioritajiet ġenwini politiċi li jisim il kunsill u dan huwa importanti ħafna mod partikolari għalina għaliex aħna kellna proposta hawnhekk fejn għandna lakuna ta' 10 biljuni bejn ħlasijiet u impenji. Forsi mhux ta' sorpriża din dawk li jitkellmu dwar dan is-suġġett f'kull plenarja jafu li hemm problemi serji jekk nirreferu għal kriżi fil-Bant Nofsani, il-Bant is-Sirja qed isir stat fallut, nafu eh, l-importanza tal-politika esterna. Jekk neħtieġu politika esterna effettiva, lura rridu naraw li din il-politika tkun effiċenti fl-istrumenti tagħha, mhux biss il-flejjes huma voluti iżda wkoll strumenti adattati li rridu wkoll nippjanaw għalihom għanna sfida ewlenija għoddimna. Irridu nibnu l fil-pakketti tagħna għal budget li mis u nafu illi aktar eh, finanzjament ta' biljun se jittihdu mill-marġini u 5 biljuni se jkollhom ukoll jinġibu fil-budget. Nafu li l-sfidi qoddimna ma' gbar ħafna nittamaw illi it-tfassil politiku tal-budget ikun possibbli fil-ġejjini u din tkun era ġdida. Grazzi. Grazzi ħafna L-Onorevoli Kelmel għal minuta, grazzi President. U grazzi ħafna u kol Viċi President Komissarju Giorgeva għal ħidma ċellenti. Sir Fernandez u intom bħala Komissjoni għamiltu fl-imkien. Aħna nintu ħafna pjaċir naraw illi dan huwa budget illi qed jieħu pass fid-direzzjoni tajba fl-istess waqt aħna jiddispjaċina naraw illi essenzjalment status quo se tissokta. Jien għandi rispett kbira s Gajer, iżda naħseb illi l-analiżi medikali tiegħu ta' sitwazzjoni eh, ma tantx taqbel l opinjoni tiegħi. Jiena ma jidhirlix il-problema ta' dawn il-kontijiet mhux imħalsa nistgħu indirizzawa bħala kwistjoni, jekk fl-istess waqt għandna impenji ta' 153 u ta' 143 għaliex għandna wkoll deficit ta' 10 miljuni. U allura ma nafx kif se nindirizzaw is-sitwazzjoni u bekk nittama li konna wkoll parlament aktar koraġġuż u nipproponu riforma ta' veru. Mhux sempliċement dak li nixtiequ biss li waslu għal pagamenti li ma jitħallsux. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Ali għal żewġ minuti, grazzi, President, Kummissarju Gorgeva, kollegi, qabel xejn nifraħ l rapporter Fernandez għal rapport dettaljat għaliex jirrepreżenta bażi tajba trilogu. Il-valutazzjoni tal-budget ju turi l-inqisu prioritajiet ta' impigi, l-intraprizi u fil-waqt l-impenji nizlim b'5.2% il nasijiet qed jiġu kalkulati li jollu b'1.6% u allura forsi rridu f'saf l-aħħar nindirizzaw eh, l-istaġnar li għanna u naslu għal-miri tagħna u bekk nipprezzaw il-kooperazzjoni bejn il-budget eh, bħala komitat u kummissarju Giorgeva biex bekk ikun hemm twetti tal-xewqat tal-Kummissjoni fil-bidu tal-mandat. Aħna nappoġġaw eh, suq uniku digitali u l-Unjoni tal-Enerġija biex ikollna taħriġ ukoll għaż-żgħażagħ, biex ikollna aktar kompetittività, appoġġa l-bdiewa kif ukoll il-pagamenti li hemm bżonn u rridu wkoll natu attenzjoni għall svolġimenti li tisiru fil-viċinat u anki nindirizzaw l-sfidi tal-migrazzjoni sa noqdu attenti għaliex minnkej minħabba l-pressjoni żejda tal-flussi migrazzjoni il-limiti massimi li għandna fil-fondi jista' jkunu issa skaduti. U allura għal dak li għandu x'jaqsam la professjoni taħlasijiet nafu illi memx żieda ta' vera u dan jfisser illi għanna budget li baqa l-istess. Umbat, irridu nsaqsu li nanfusna u għadattat li naqsu barba fil-mija risorsi finanzjari għal kohezjoni soċ-ekonomiku meta qed ikun aktar diviżjonijiet bejn ir-reġuni u l-istati. Ġeneralment aħna nappoġġaw l-anijiet u l-inin tal-budget biex ikonna aktar innovazzjoni, impiegi u l-indirizzaw migrazzjoni u anki biex ikonna rwol globali għall-Unjoni. Jiena naħseb illi bekk ikonna l-aqwa riżultat mit-trilogu bħala proċess sieħ. Grazzi ħafna. Mela, issa jmiss l-onorevoli Nirada l-minuta. Grazzi. L-ewwel, grazzi l-Sur Fernandez għal xogħol tiegħu fuq dan ir-rapport. Hija xi ħaġa tajba li għandna tant punti komuni. x'wis, pero però xi ftit hemm. Għalkemm hemm titjib fil-mandat tal-2016 ma nistgħux ngħidu li nbidel ħafna għandna aktar austerità, politika negattiva u anki aġenda neoliberali li qed tissaħħaħ mill-budget. Il-kriżi attwali eh, huwa messaġġ li rridu nifqu minn id-direzzjoni li qbalna, irridu nifukaw fuq iċ-ċittadini, ikonna mpigi ta' kwalità tajba u jkollna wkoll tkabbir intelligenti u sostenibli, aktar appoġġ għal koeżjoni huwa importanti ħafna u wasal il-waqt li nappoġġaw dawk il-pajjiżi li qed inibatu minħabba il-limitazzjonijiet soċjoekonomiċi. Dak li ritna mill-MFF tal-2013 u ma affetti li għadna nħossu u l-Agenda 2020 mus se tibda sa nofs 2016. L-MFF tiġi riveduta u għanna dmir namlu dak li jistennew ċittadini u ninvestu fil ċittadini u mhux fil-profitti. Grazzi ħafna. Narabli Maragall għal żewġ minuti. Grazzi President. President. Mela, dak li nistgħu ngħidu dwar dan il-budget Sinjura Giorgeja, Giorgeva, Sur Fernandez huwa li mhux se joħloq wis Sara. U korrett, bilanċat u solventi. U aħna negozjajna u ċertament se jkollna ftejn fl-aħħar, madana kollu. Hemm 2.4% bħala żieda ta' impenji u 1.6% bħala żieda fil-ħlasijiet. Mhux żieda sinifikanti di minkejja dawn il-perċentwali. Meta nirreferu għal volum ta' pagamenti pendenti, hemm sforza biex naslu għal situazzjoni aktar sostenibli. Iżda memx sforzi li tassew nieħdu ħsieb dak li għadu blura. Din dan huwa l-ewwel tentattiv provizorju biex ikonna il-greening l-aspett ambientali tal-budget biex najdu hekk. Iżda hemm xi elementi negattivi, pjuttost negattivi, partikolarment appoġġ kontinwu għal proġett bħal ITER aktar minn 5 miljuni tħalsu 500 ah, miljon talsu biex eh, mbagħad naslu sitwazzjoni fejn ikun aktar mistoqsijiet minn it-tweġibiet u aktar dubji minn ċertezzi. Mek qegħdin nikkumplaw nkomplu mbagħad niffinanzjaw il-proġett. Imma hemm sintom ukoll ta' xi ħaġa aktar inkwetanti fil budget jiġifieri għadna qegħdin ninterpretaw il budget tagħna b'tali mod illi il-mexxu l-qudin ċertu proġetti. Mbatt ħaddieħor b'nadi oħra qed ħafna, partikolarment dawk fil-Greċja pereżempju se jgħaddu minn din l-inkongruenza jekk huma jaraw il-fatt illi l-Ewropa qed iżid il-budget fil-waqt illi huma raw tnaqqis kbir fil-GDP tagħhom. Dan il-budget mussejjejn il kuplu ekonomiku bl mod sinifikanti. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Arnott, is-sandu minuta meta inti qed tolqot iceberg inti ddawwar kollox bħala bastiment mhux tibqa' dej kif inti. Ir-rapporter jirreferi għal nefqa tal-sħubija tal unja Ewropea bħala perċentwal tal-GDP għaliex il-GDP huwa tliet darbit eh, dak li ndaħlu mit-taxxi lanqas ma jqisu wkoll il-konformità u l-prezz ta' dan brabta mal-leġiżlazzjoni Ewropea. U allura se jkun budget pas-soltu hawnhekk għall-Ewropa pas-soltu. Iżda, jekk il-situazzjoni ta' Greċja għalmitna xi ħaġa hija li issa wasal waqt li ma nkomplux bħas-soltu. Problema hawnhekk hija l-prinċipju Ewropew ta' Ewropa aktar maquda għaliex hemmhekk e, jiridu nammettu illi xi ħaġa tista' tkun aktar effettiva billi e, illi nsibu soluzzjoni minn Brussel u nsibu soluzzjoni mill aspetta tal-Istat Membru. Grazzi. L-Onorevoli Montella l-minuta. Dan il-budget tal-2016 et jurina illi edin najdu għamlu dak li najt, mux dak li namel. U ġifiri, senkun għad nżidu l-nefqa b-2.4 u bat il-dispejjes tal-personal se jolli b-2% u l-pensjonijiet se jolli b-4%. Brussel donnu eh, jrid jibda japplika l-austerita għalih innifsu qabel ma japplika l-austerita l-ħattijħor, fl-istess waqt edin innaqsu eh, talba domestika ta' stati membri bekk mu se niksbu xejn dan il-mod. Dawk li jemnu f'Junker jemnu li huwa xi messija se jsib is-soluzzjoni għal kollox, iżda dan mhux il-każ. Se jkonna nekonsidraw il prinċipju tagħna hawnhekk qed ngħinu l-Ukrajina mhux membru u m'aħniex qed bad qed ngħinu l-Greċja. Mbagħad għandna l-affront tad demokrazija għaliex se jkollna żieda ta' 2% fil-watta li s-sur Schulz huwa determinat illi jneħħi l siriza Mod mhux demokratiku. Grazzi ħafna s-sur eh, Preda. Grazzi. President, nishtiq nirringrazzja l rapporter li Sur Fernandez talli ħa in konsiderazzjoni l-opinjoni li nħarġet mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin fuq il-budget li nħarġ mill-Kummissjoni Ewropea. Nixtieq ukoll ngħid li jiena sodisfatt li qed nara żieda sinifikanti fil-abbozz tal-budget uh, fir rigward ta' pagamenti u penni għal qasam ta' politika sterna. Jiena konvent li l-Unjoni Ewropea jekk din għandha jekk trid ikolla livell internazzjonali jrid ikolla l-aħjar risorsi, risorsi tajbin, trid uh, risorsi budgetari u dawn l-ammonti allokati fil-budget, la bozza l-budget għandhom ikunu f'dak finali u koll. Irrit ikun hemm eh, l-approvazzjonijiet ta' pagamenti miżjuda u koll minħabba għatta programmi li hemm fl-Unjoni Ewropea li lan tagħhom kien li jżidu l-istabilità u l-paċi għaliex eh, għalissa eh, se jkollhom jiġu se jispiċċaw kollhom jiġu sospiżi għal kollox, bħalissu ma parzjalment sospiżi idun komplu nqisu wkoll id żoni eh, ġirien tagħna eh, fil-vant u fin-nofsinhar, eh, però m'hemmx biżejjed rizorsi, hemm bżonn ta' rizorsi biex bekk inkunu nistgħu ngħinu li dawn il-pajjiżi ta' madwarna. Nemmen li dan il-budget jirrifletti l impentana tagħna lejn il-drittijiet ta' bnidem u demokratija f'pajjiżi ġirien u anke lil minnek. Nispera li l-budget finali kun jista' jirrifletti dan it-tħassib li huwa fil-qalba tal-politika barranija tagħna. Grazzi. Is-Sinjura Thomas għal żewġ minuti. You have to Ah, uh, okay, okay, she will come afterwards. Um, Dominut. Tajib, serti ġewara Sinjura Thomas, nadu issa Assur Ashford. Dan il-rapport jitratta responsabilita, valura għal-flus, u ukoll ehm, bosta affarijiet importanti oħrajn. Din hija inkoraġġanti ħafna għal sant nifraħ lil Senjura Ġarġeva tal-li wasla l-sens komuni disciplina fuq din il-kwistjoni kollha tal-proċedura budgetarja. Però jien għandi xi tħassib Eh, dan il-parlament jihu juri interess fil-formulazzjoni tal-budget, imma ma tantx jihu interess fil-riżultat u l-prestazzjoni tal-budget. Dimi miex ħaġa ċettabli, kollegi aħna qegħdin nonfqu il-flus tal-kontribwenti u mem lebda mod ta' kif tassessja il-valur għal-flus lebda proċedura tal-effettività u lebda skrutinju u bħala konsegwenza ta' spiss id-deċiżjonijiet tagħna jkunu bazati fuq tradizzjonijiet politiċi u mhux eh, ftit wis ikunu bazati fuq evidenza u provi. Grazie. Sur Depre għal minuta nofs. Grazzi, Sur President. Komissarju, kollegi, nishtiq nirringrazzja l rapporter Sur Fernandez għax xogħol eċċellenti tiegħu, jiena napprezza ħafna il-mod ta' kif huwa indika il-prioritajiet tiegħu it-tlet E li mm, bazzikament huma tnejn u batem tkabbir u impieki ehm, nafu tajjeb li għanna bżon eh, it-tkabbir jaxħġ essenzjali u allura jrid ikun hemm ukoll finanzjament adegwat għal eh, fondi Ewropej bħal eh, il-fond tal garantiji strategija nisper il nirxina namlu dan minna minneħu il-fondi minn Horizon 2020 u CEF u bekk ma nimminna għamx. Irritu kunem politika tal-immigrazzjoni eh, finanzjata tajjebur irritu insibu mod ukoll ta' kif nallokaw il-numru ta' immigranti b'mod ġust fl-Unjoni Ewropea kollha għaliex hemm ħafna stati membri li qed jieħdu flus mill-fond strutturali eh, iżda huma mihomx lesti juru l-ebda tip ta' solidarjetà meta niġu biex jieħdu xi ftit eh, persuni li qegħdin ifittxu l-azil. E, Irrid ikollna wkoll eh, biżjed finanzjament l-aġenda ta' sikurtà ġewwa l-Ewropa għadin hija ħaġa importanti ħafna proposta ġita minn naħa tal-Kummissjoni. Ukoll it-teddida ta' terrorizmu sfortunatament din hija reali u eh, ser tibqa' magħna kif intqal hemm bżonn ta' finanzjament. Issa wasal iż-żmien li nwafqu din is-sistema darba għal dejjem. U l-kwistjoni tal-finanzjament tal-aġenziji wkoll. Nadu issa Sur Urban. Grazzi, Sur Fernandez. Il-grupp ta' namela ta' mendi uħut minnom ġew introdotti fit-test u aħna nemnu li dawn tejbu dokument. Iżda, fil-kritika ġenerali tal-abbozz tal-budget aħna nemnu li hija xi ħaġa riġda mhux biżejjed mhuwiex qed juri l-isfida mhijiex qed laħaq ma l-isfida li qed niffaċċaw uh, eh, sitwazzjoni li qed tigrava iktar bil-politika ta' austerità. Um, ukoll politiċi ta' investiment pubbliku li jistimulaw u jwaslu għal iktar xogħlijiet ta' kwalità u jagħmlu bidla fil mudell produttiv biex bekk ma nkunux dipendenti fuq il-fossil fuels. L-Ewropa ser tibqa' jkollha eh, jibqa' jkollha problemi ta' koeżjoni u ser nibqa' naraw il-drama ma eh, problemi soċjali li qegħdin naraw eh, fost il-popolazzjonijiet tagħna eh, il-nies tal-Greċja għadhom kemm qalu biċċar li issa daqshekk daqshekk għall osterità ta' l-Ewropa. Intom għandkom l-obbligu li tissimgħu lin-nies. Grazzi, l-Sur Hubner Is-Sinjura Hubner li tkellem fisem il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali li m'għandux wis interess eh, fil-qasam tal-budget imma nixtieq zewċ żewġ messaġġi. Wieħed huwa ta' importanza kbira għalina fil-Kumitat tal-Afko. Dan huwa programm Ewropa ċittadini Europe for Citizens li għalih il-Kommissjoni żiedet il-finanzjament u jiena nispera li dan il-finanzjament miżdud ser jibqa' marbut ma' negozjati. Nemnu li fi żminijiet diffiċli tal-lum fejn fejn għandna nuqqas ta' fiduċja fejn irridu ners u lejn iċ-ċittadini tagħna rridu nibnu iktar fiduċja u ntejbu il- eh, il-ftejim, il-bil, eh, dan programma ta' importanza kbira. Hemm ukoll l-inizjattiva ta' ċittadini, eh, il-programm tiegħu. Aħna nipproponu li din l-inizjattiva dan il-programm ikun iktar viżibbli fil-budget u għalda stant nipproponu li nistabbilixxu punt li jkun neutrali fil-qasam budgetarju ma li jagħmel dan il-programm iktar viżibbli. Grazzi, nadu issa Sinjura Moody għal-minuta. Grazzi nishtiq nirringrazzja li sur Fernandez għax-xogħol tiegħu fuq dan il-mandat. Uh, nirringrazzja li l-Kummissarju Ġorġeva uh, tal li fukat fuq it-nedija mill-ġiet tal-ekonomija. Imma mhijiex biss kwistjoni tal-forma tal-ekonomija llum għandha tkun ukoll nifformaw l-ekonomija tal-futur. tal futur Għal daqstant Horizon 2020 il-budget tiegħu ta' importanza kbira għaw il-budget tal-2016 it-trialogu tiegħu għandu jintuża bħala mezza kif tissaħa jisaħa dan il-qasam. Ir-riċerka u innovazzjoni li huma appoġġati permezz ta' Horizon 2020 u għamet sa kif aħna nistgħu nassikuraw li jkun hemm eh, xogħlijiet ta' kwalità tajba lejn il-futur. Futur li jinvolvi bidla teknoloġika kbira u permezz dan il-qasam li aħna nistgħu nassiguraw li dawn il-ġenerazzjonijiet eh, anka dawk li hemm inklużi eh, li għandhom eh, xogħol illum jibqa' jkollhom ix-xogħol li tant huwa meħtieġ għalihom. Grazzi ħafna is-Sur Kuzmik għal-minuta. Grazzi President, Kummissarju. Nixtieq insemmi li il- commitment appropriations ta' 153 miljun euro u l proporzjoniet tal-pagamenti l-10 miljuni inqas minnhom meta tqabbel mal-2015 dan huwa ta' 2.4% differenza ta' 2.4% li pratikament nduna li m'hemm l tkabbir il-Kommissjoni għal daqstant eh, jaf tħoss li hija diffiċli tħallas dawn il-pagamenti kollha għalkemm fi trialogu aħna smajna li il-pagamenti ser jitnaqsu mill-24 eh, biljun fl-2014 għal u 2 biljuni fl-2016 u dan ifisser li ser ikun hemm tnaqqis kbir ħafna. minajr eh, proporzjon kbir ta' proporzjoniet pagament pagamenti jkollok problema kbira. Eh, Għalix dawn qed iqisu l-perspettiva ta' qabel, għal se jkollna eh, dew min kbir bil-finanzjament. Grazzi. Grazzi na Dussur Albrecht. Grazzi President Kummissarju. L-2016 ser tkun sena importanti ħafna għal l-att tal-budget. L-ewwel net aħna għanna naraw jekk il-ftemiet ta' tagħna u x'ser jaħdmu tajjeb meta niġu għal pagamenti eh, huwa fl-2016 fejn il-flus ehm, pendenti għandu jitnaqqas għal 2 biljuni. Irridu naraw ukoll sistema ġdida li tiġi introdotta u biss fl-2016 li aħna ser naraw l-ewwel effetti tal font Juncker. It-tret ħaġa fl-2016 aħna għanna naraw l-ewwel effetti tal- eh, periodu tal-programmar tal-2014. Nisperaw li naraw l-ewwel risultati fl-ewwel pagamenti li brabta mm, ma l-ewwel punt ta' diskors tiegħu ta' importanza kbira l-ewwel pagamenti li għandna nistennew mhux eh, ser joħol u dak li jinħoloq fil-passat. Eh, ukoll li rridu nirrevedu jew nibdlu il-budget tagħna. U dwar kif il-flus ser jintefa għal budget tal-2016, dwar dan ħafna jiddependi fuq il-revizjoni mid-term tagħna, ġifieri ser tkun sena ferm importanti. Grazzi, Sur Negresku, għal minuta. Grazzi, President, kollegi. Il-Parlament Ewropew għandu opinjoni ċar, uh, vizjoni ċara tal-budget uh, Ewropew importanti ħafna li nifukaw fuq l-investiment u l-iżvilupp biex bekk inkunu nistgħu nassiguraw li jintajbu il-ħajja tal-ċittadini tagħna. U għandna messaġġ sempliċi ħafna x'ngħaddu rridu budget li jħalli eh, wara l-austerità nifukaw iktar fuq l-investimentu n nies biex bekk inkunu nistgħu noħolqu xogħlijiet u biex inkunu nistgħu intejbu eh, l-edukazzjoni matul il-ħajja u taħriġ. L-SMIs huma importanti palma hija il-promozzjoni tal-valuri li għanna tant tal-qalbna. Aħna nistennew li ikun hemm iktar trasparenza u ġaretta minnaħa tal-Kummissjoni Eh, fir-rigward tal-infiq u jiddispjaċina li memħat mill-Kunsill preżenti. Nixtiequ impenn minnaħa tagħhom li huma jgħidu li ser jibqgħu jimpenjaw ruhom eh, fir-rigward tal-budget fl-interess tal-ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Għandu s-sur Marinescu. Grazzi ħafna President Kummissarju inti ser tkun involut fil-proċess tal-negozjar tal-budget tal-2016 u inti ser tagħmel dan flimkien ma' xi ħadd li inti taf tajjeb ħafna, is-Sur Fernandez inti kont involut eh, eh, ħdimt miegħu fil-negozjati eh, tal-pakkett FC u naħseb li r-riżultat kien tajjeb ħafna. Il-budget tal-2016 ser ikun ta' referenza budget ta' referenza għall-ewwel darba aħna ser nirċievu l-pagamenti f'dan il-fondi strutturali u ovvjament il-25 biljum pagamenti pendenti mill-fond ta' koezjoni ser eh, jiġu rkuprati sa' ċertu punt u l-Horizon 2020 u il-programm SEF ser jina ta' spinta. Il-negozjati ser ikunu komplikati L-appoġġ minn naħa tar-rapporter huma solidi u fl-aħħar tan-negozjati nisperaw li ser ikonna riżultati tajbin. Jiena nispera li n-negozjati ser jkunu differenti uh, biex bekk uh, ma nistennewx sal-aħar minuta uh, sal-lejliet biex nkunu nistgħu pridvaw il-budget. U jekk ma nistabilux nistabilixux budget bilanċ tajjeb bejn pagamenti ta' dejn il-ħlas għal politika ta' koezjoni, għal politika tal-2020 u l-irkupru u neħu l-backlog li għanna u mpoġġu l-flus fl-FC naħseb li il-problemi eh, tal-budget ser jidru ċara ħafna u mussen naslu għal-budget tal-2016. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Thomas edha hawnhekk mela nadila l-kelma. Grazzi, eh, jiddispjaċini tali eh, ma konċ prezenti imma kelli ġurnata mimlija ħafna u jiddispieċini li ma tkellimx meta kien il-ħin tiegħi għajjena xtaqt nipparteċipa ħafna f'dan id-dibattitu. Naħseb li l-manager ta' dawn il-programmi huwa ta' importanza kbira u irridu nifokaw u nassiguraw li ma jkunniex pagamenti mhux imħalsa il-budget tal-2016 il-Kummissjoni qed tipproponi li naqsu il-pagamenti mhux imħallsa żewġ biljuni u um, dawn huma xorta żewġ biljuni li rridu nfittxu, rridu nsibuhom. X'se nagħmlu dwar dan? X'se jagħmel il-Kunsill? L-Istati membri ser jaqblu fl-aħħar li jħallsu id-dejn tagħhom għaliex sena wara sena aħna rajna li huma qegħdin ineħħu responsabilità eh, mill-wedijiet li huma għamlu u dan mhuwiex tajjeb għal kapijiet ta' statu gvern. Hemm ukoll ah, telf nuqqas ta' 10 biljuni bejn il-pagamenti u l-impenji u li miewx tajjeb, ma jaggurax tajjeb. Aħna nafu li ser nispiċċaw kif ġara fil-passat bej kriżi ta' pagamenti u nafu li n-nis jistaw e, jkunu kreativi fl-accounts kemm jista' jkun mal problemi strutturali jemmek ser jibqgħu u l e, pagamenti mhux imħallsa fl-aħħar ta' programm e, jiġu ntużati mill-istati membri uh, il-modell ta' finanzjament tal-MFF uh, u antik u il-struttura tal-budget uh, siħa hija antika wkoll. Uh, irridu nirrevedu il-budget mod iktar effettiv. Għad fadlenna xorta iktar um, budget li rridu ninvestu. Pero mux bizzejiet, għadna l-bot ħafna. Milli nilħu dak li rridu nilħu biex nejnu li nies eh, edha ġewwa l-Ewropa, grazzi. Grazzi ħafna. Eh, naddu għassur Stetegowski għal-minuta u nofs. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq eh, ngħid eh, li nagrat ħafna lejn il-Kummissarju għaliex il-Kummissarju ħolqot klima tajba għal negozjatur u l-kooperazzjoni u jiena grat ħafna leha li ta' spiss tiġi b'mod regolari fil-Parlament biex tiddiskuti magħna. Nirringrazzja l-Sur Fernandez għaliex huwa ġi għand il-Kumitat tagħna. Eh, eh, fil-Kumitat Libe fejn jiena rapporter u issa nixtieq ngħid kemmtejn dwar il-budget li nasiguraw li kunem uh, eh, sigurtà ċittadini tagħna waħda mill-affarijiet iktar importanti tal Europea, u rwoli iktar importanti tal-Unjoni Europea, u għal sant jiena nemmen li dan il-budget mandux ikun sottofinanzjat kif inhu bħalissa. Il-Kumitat tal libja bħalissa qed eh, jipprova iżid ir-riżorsi għall aġenziji importanti bħal per eżempju l-Europol, l-Eurojust u l-Frontex għal-2016 u ċar li hemm nuqqas ta' riżorsi u dan ser jibqa' għaddej. Mhuwiex aċċettabbli li l-budget Ewropew għandu mħed mm, fil-mija biss allokata sigurtà u għal sant irridu naħsbu iktar kif nistgħu nassigurtaw mm, nassiguraw li kunem is-sigurtà għaliex mingħajr mezzi finanzjarji dan mhuwiex possibbli. U jiena nispera li ser inkunu nistgħu eh, nassiguraw dan fil-mandat ta' negozjati tagħna. Grazzi, is-Sur Van de Kamp għal minuta u nofs. Grazzi, President il-fiduċa tiegħi fir-rapporter Sur Fernandez hija waħda tajba ħafna u hija wkoll eh, fiduċja għandi wkoll fiduċja kbira fis-Sinjora Ġorġeva. Jekk dan id-dossier ikun jista' jasal konklużjoni ta' suċċess, għaldastant eh, seri tkun kwistjoni sempliċi il-Kunsill irid li l-Ewropa tagħmel iktar minn naħa minnhom imma mbagħad meta niġu biex jħorġu l-flus eh, joqogħdu lura. ura aħna iżda eh, aħna stess nistgħu ntejbu l-kredibilità tagħna jekk iridu jsiru affarijiet ġodda rridu nkunu lestili inneħilsu mill-affarijiet l-antiki u għal stant irridu nkunu iktar restrittivi f'dan ir-rigward. Xi ħaġa minnhom hija li eh, l-infiq annwali li dejjem ikunu inqas minn dak li kun qed jiġi budgetjat. Is-sena l-oħra aħna stajna nużaw dan biex namlu xi ħaġa dwar il-backlog tal-pagamenti iktar mill-li nibatu l-flussura l-istati membri hemm art ta' marġini eh, fil-budget. Aħna rridu namlu il-qafas budgetarju iktar flessibli. Jiena il-kellim fisem il-PPE għat-trasport u ovvjament nistaqsi dwar il-relazzjoni bejn l-FC u s-sef li nirġaw nirċievu l-flusura mis-sef. Grazzi ħafna pre ehm, President, naddu issa Assur Kudek. naddu Isur Assur Kadek. Nirringrazzjak għax-xogħol Eccellenti Sur Fernandez ent naraw eh, li dan huwa f'konformità ma' dak li aħna għamilna fi dispozizjonijiet għal-modernizzazzjoni, għall-adattazzjoni eh, tal-flottot, etc. Din hija eh, ta' importanza kbira. Aħna fukajna ħafna mill-finanzjament fuq il-punti tajbin fil-qasam tagħna u nafu li għas-sajt u importanti ħafna li konna l-finanzjament biex bekk inkunu nistgħu nimplementaw il-politika barranija. Fil-budget eh, ta' sajt u l-budget marittimu l-flus disponibli għal-fond internazzjonali u l-ftemiet huwa bej wieħed u ieħor Eh, intuża u għal daqstant irrid ikonna iktar finanzjament hemmhekk biex inkunu nistgħu niksbu l-anijiet tagħna. Aħna irrid ikonna sajt sostenibli fi snin li ġejjin u għal daqstant inħossu dawn il-prinċipju huma ta' importanza kbira u essenzjali għal politika tas-sajt adattata. Qed nistenna il-deliberazzjonijiet tal-Kunsellu nistanna li l-budget tagħna mhux ser jiġi soġġett tal tnaqqis Grazzi. Grazzi ħafna Naddu issa għal proċedura catch the eye. Ħames kollegi daħlu talba għall-intervent. Il-Sur Novakov. Grazzi, President. Signor Kommissarju, dawk il-barra minn din il-Kamra mhux neċessarjament interessati dwar dawn il-figuri dawk li jimportom u afferm differenti aħna qegħdin nifacċaw bosta situazzjonijiet ta' kriżi l-Ukrajina, l-Greċja, l-Tramontana ta' l-Afrika u ekonomija fragili. kolla u ma pjanati f'dan il-budget u nix ningrazzjak ta' dan, nix ningrazzja l-Sur Fernandez. Jien ixen ringrazzjak tal-allokazzjoni għal-iktar flus għall inizjativi tal impiki ta' Zaza u l-Erasmus rridu nkunu żgħar fuq l-affarijiet iż-żgħar u naħdmu iktar fuq l-affarijiet l-iktar importanti rridu nifukaw fuq budgets ta' dan it-tip. E, otóż wtedy, kiedy się toczy tu debata Naddu issa għal kellim li mesat il-proċedura catch TI l-Univer Zemke din nitkellmu dwar il-budget tal-2016 wada stant irridu suk mistoqsijiet fundamentali. 153 biljun euro biżejjed biżejjed biex jissolvi l-problemi tal-Unjoni Ewropea naħseb parzjalment. Iva, li għet nara pozittif u li għas-sena d-dihla ħajkun għam iżjed flus l-investiment u jina nilqa anke l-fat illi għall ewwel darba ħajkun hemm iżjed flus għall-istabilta u s-sigurta fl-Ewropa. Hemm djufija waħda kbira f'dan il-budget. L-imprizi żaru medji. Ejja ma ninsewx li l-imprizi żaru medji huma dawk li ħolqu l impjiegi u l-impiegi huma l-isfida l-kbira għalina għal dastan ta' nabżon ta' zjat fondi. Marjas, un minut. L-onorevoli Marjas għal minuta. President, edin nitkellmu dwar il-budget tal-2016. il ħrasijiet u l-impenji. Issa diġa ġew inklużi Ma nistawx nqablu l-ammont mal-flejjes kbar illi investew l-Ewropej biex isalvaw il-banek. Is-sur Draki għandu biljuni fideħ. U qabel ma dak li għanna unek vera ħmerija. Importanti illi napoġġaw l-qeda nġildu l-faqar irridu koezjoni territorjali u soċjali għanna bżon ta' bidja sostenibli rridu l-izvilupp u għanna bżon ferm iżjed. Irridu fond ta' solidarietà attività ma' pajjiżi fin-nofsinhar. L-Onorevoli Jakovčić għal-minuta, jekk irridu li din il-Kommissjoni tkun ta' suċċess, jekk irridu il-Parlament Ewropew kun suċċess irridu ninvestu fl-Ewropa u fit-kabbir ekonomiku. Ekk nistaw nikejlu s-suċċess tagħna jiena dastant konvint illi xi niġu għall politika ta' koeżjoni, il-politika ta' koeżjoni hija fattur importanti għal-bosta stati membri. Id-dejta disponibli turi illi l-politika ta' koeżjoni tippermetti għall għal-investimenti sostanzjali f'bosta reġuni tal-Unjoni Ewropea il-fond Juncker u importanti u koll u irrit ikun suċċess. Ma jistax ikun falliment, irrit ikun suċċess konġunt tal-Unjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropew dak il-ridu nisqu huma l-istrateġiji makroekonomiċi rapporter għal l-istrateġija tal-Unjoni Adriatika. Jiena nixtieq li nsibu denominatur komuni għal finanzjament ta' bosta prodotti għal istrateġiji makroreġjonali. Isur Morvan, għal minuta tpaxxejt nisma illi il-budget tal-Unjoni Ewropea tal-2016 sejjer jippermetti li pajizi ifqar jeraw solidarjetà fajnuna minn pajizi zjed soluzzjoni ħajkun hemm iżjed koeżjoni, iżda qegħdin nitkellmu f'termini ġenerali għal dastan nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni u l-Rapporter ukoll dwar termini intangibbli Dur minn ċamġib li sejn ikunu ċittadin Ungeris. Xista jistenna? nġu għall-sforzi tal-qafas biex nwaqfu l-emigrazzjoni ekonomika mill-Ungerija l pajjiż oħrajn. Sejrin naraw f'termini ta' standards ta' ixxien ħajolew. U sejrin namlu sabiex nizguraw illi il-tħul f'dawn il-pajjiżi iżid nixtieq proġebis konkreti. Grazzi. Naddu issa l-mikrofonu lill-Viċi President tal-Kummissjoni, Signora Gorgieva. Grazzi, nix nirgazzal daw kolla li taw il-kontribut taħħu f'dan id-dibattitu, sejra niprofa nindirizza punti illi ġew indirizzati lill-Kummissjoni saru numru ta' kommenti b'referenza għad differenza bejn impenni u l-ħlasijiet tal-budget tal-2016. Kien hemm anke minn wara tħassib illi f'din id-differenza ta' 10 biljun u għala meħlasijiet mussen kun nistaw nitrattaw specialment dak li rajna s-sena l-oħra. Aħna nemnu illi dar se jkun il-kas għazaw xaġunijiet l-għanet minħabba il-miżuri speċifiċi li għedin jihdu bħala parti mill-pjan ta' ħlas li l-Parlament talab sabiex nkun nistaw eh, naqsu minn 24.7 għal 20 għal 2 biljun is-sena d-dieħla l-ammont ta' kontijiet mhux imħalsa, 2 biljun normali. nkunu f'żona kawta. Dak li kun se jiġri fil-fatt fl-2016 ħanaraw li nħorġu mill ħruġ mill-pressjoni tal-qafas finanzjarju multianwali tas-sena l-oħra illi talbet ħlasijiet kbar. Iżda nkun għadna ma ġejniex taħt il-pressjoni tal-MFF il-ġdid ta' dastant l-2016 huwa normali li jkollok l impegni li jkunu ola u l assiet iktar baxx b'differenza ta' 10 biljun palma kalkulajna. U nista' nissigurakom li ħankun qed nagħmlu monitoraġġ bir-reqqa fl-implementazzjoni kollha tal-budget jekk u x'qed nagħmlu ġestjoni tajba tal-ħlasijiet. Kien hemm tħassib, kien hemm tħassib fuq il-punt tal-data ekonomika għal kalkular tal-ammonti li jridu jiġu mħalsa l-koezjoni. Ser ikun hemm flus għal-koezjoni ċala darba dawn qegħdin jinbidlu jgħalew jonsu brabta mal-daqs tal-GDP. Ħajkun hemm rikalkolar fl-2016 u dan imbagħad ikollu impatt fuq il koezjoni It-tielet net. Numru sa kelliema semmew b'saħħa il-punt ta' budget li jkun differenti li tridu aktar fukkat fuq il-prioritajiet. E, is-sur anke semma il-budget ifukat fuq riżultati, budget illi ikonna ġestjoni tajba tal-lat amministrattiv, aħna qegħdin naħdmu f'din id-direzzjoni, IVA. IVA Aħna bħal bastiment Queen Mary ma tqabadx xaqlaqna kif ġipu laħaq. Taraw anke d-dibattit orientament li ħaj jipermetti vantaġġi doppi u iktar għal miżuri li nkunu tħanna lihom. Aħna ħanaraw zieta fl-standard tajxin, specialment fejn il-qat kien oli b'mod persistenti. Emmek, anke fil-raġunar tal-budget, mux biss norbtu dak li nkunu fana direttament fil-imprizi tal-medji bħal kozmi, iżda anki il-mod ta' kif in meċċu l-pjan ta' investiment tal-Europa, l-pjan Juncker, biex ikun iżjed effettiv Kien hemm anke mistoqsija speċifika fuq l-Ungerija x'iġri l-Ungerija bħala riżultat ta' dan il-budget. Inti trid dettalji ġaħaj speċjali l-ħin dak illi tista' tara u il-differenti mill-budgets differenti u illi qegħdin naraw il-kompożizzjoni tal-budget Ungeriż li kollu komponent ta' kozjoni fondi strutturali, kollu komponent ta' bidja il-għaliex l-Ungerija għanda settur agrikolu b'saħħtu mdaqqas. Urridu naraw il-pjan junkar kif jorbot ma' dan, ġifiri teħid ta' flus mill-investiment tal-likwidità riqda li għandna nistaw forse niftemu nispjegalek eżattament kieku jien xingawdi bħala Ungeriza. Grazie President, Sur Fernandez, jiena ħerqana ninnegozja miegħek għal darboħra. Filgħodu binar jew bil-lejl. Nippreferi kieku binar. Slightly preferred. Ti preferi ftit binar jgħid il-President. Grazie, Signor President. Signora Vice President, il-rapporter Sassur Fernandez, grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill-Kommissjoni għal ħidma kollha illi qiegħdet l-attitudni kostruttiva fl-approċċ tagħha nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha illi parteċipaw lil budget tal-Unjoni Ewropea illi jagħtu l-mandat trialogu il-Parlament Ewropew Għana koerenti u rigorużi. Apparti li ambizjużi nittaraw li l-Konselli koll l-istess attitudni, nittamaw li l konsell ukoll ikun koherenti, mhux dejjem ikun il każ li jkun koerenti. Dejjem trid unanimità biex tapprova l-MFF u hemm ċerta stati membri li darba wara l-oħra jvotaw kontra budgets illi jimxu mal-qafas finanzjarju multianwali saħan sitra ġili iktar baxx mill-qafas multianwali dan mhux approċ koerenti. Fl-Unjoni Ewropea għandna stati membri li jivvotaw ripetutament kontra kwalunkwe budget ta' l-Unjoni Ewropea u l-pubbliku għazbis ikun jaf b'dan. Aħna ħankun għadin nitolbu li l-impenji tagħna jintleħu. Aħna rridu fl-istabilta' u kien minħabba l-flessibilità illi approvajna l-qafas finanzjarju multinwali 2014-2020. Il-flessibilità suppost kienet għat permettena nużaw strumenti u marġini minn programmi preċedenti li ma kienux għadin jintużaw. Jipermettulna illi nilqu l mirin li nkunu fassalna fil-qasam ta' Horizon 2020 u l- CEF il-Connecting Europe Facility irridu naraw l-impatt li ħajkollu l-programm FC fuq dawn iż-żewġ programmi l-oħra li semmejt. Jiena naf li l-koll qablu mal-miri tkabbir, impjiegi, solidarjetà interna kif ukoll dik esterna, is-sigurtà. U għadda stant, jiena ċert li ħajkun hemm riżultat b'saħħtu favur il-mandat. Grazzi ħafna. U bekk nikkonkludu id-dibattitu tagħna fuq il-budget 2016 il-votazzjoni għada. Qabel ngħaddi l-Presidenza bażi ta' artiklu design numru ta' Soċjaldemokratiċi fil-Parlament Ewropew informawni illi għada fil-bidu tad dibattitu tar regola tal-Unjoni Ewropea dwar il-Ment tal-Unjoni Ewropea dwar il-paċ fil-Vant nofsani. Sejrin jitolbu il-dibattitu jiġi post-post sakemm ikun hemm possibilità tal-parteċipazzjoni tal-rappreżentantoli. Naddi issa il-Presidenza l-Onorevoli Jatamaki.